ti għadek kemm ikkwotajt ma jidr li ma nafx hekk hemm emendejniex bekk jiena kif tilkom sena d-reżoluzzjonijiet nixtieq il issa l tajjeb. Imma